Kunsill żewġ atti adottati fil-proċedura tal-leġislattiva ordinarja skont ir-regola 78 tal-regoli eh, ta' proċedura tal-Parlament u titla dawn l-atti siġu publikati fil-minuti ta' din